barranija tagħna. U uh, lajnuna li rridu nagħtu lid-dinja kollha tinkludi anka l-Eritrea. F'dan id-dialogu istanka b'mod pubbliku aħna esprimejna tħassib tagħna illi l-Eritrea qed tkompli tikser il-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Aħna nixtiequ li jkun hemm azzjoni konkreta bħal per eżempju il-fat li jiġu liberati il-priġunieri li ilhom jinżammu fil-ħabs sa mill-2001. L-Unjoni Ewropea qed titfa' dawl fuq dan it-tħassib anke fil-fora internazzjonali bħal per eżempju il-laqat tal-Kunsil tal-ġnus maquda drittijiet tal-bniedem fejt nisqu sabiex l-Eritrea taħdem ma' rapporter speċjali tal-ġnus maquda u tal-Kummissjoni Ewropea għal għajnuna l-Eritrea u sabiex ikollna aċċess għal dan il-pajjiż aħna xorta waħda inħossu illi l-involviment mal-Eritrea hija l għażla l diversi raġunijiet. L-ewwel qabel kollox għaliex l-involviment tagħna jinklu jiżgura illi ikunem hemm ċerta progress tant li tant hemm bżonnu u li ninsistu fuq l-importanza illi nżommu ma' standards internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem meta wieħed ikun iżolat ma jgħinx f'dawn iċ-ċirkostanzi. It-tieni punt, l-involviment jiżgura illi aħna nkunu nistgħu nappoġġaw il-popolazzjoni u ntejpu l-kondizzjonijiet tal-għejxin tal ċittadini tal-Eritrea Ewropea u għaliex fl-aħħar net l-involviment jiżgura li jkun hemm aktar paċi u sigurtà f'dan ir-reġun. Xi ftit progress rajnieh f'dawn l-aħħar snin. Per eżempju, f'Diċembru tal-2014 il-Gvern tal-Eritrea ħabbar illi il-tul indefinit ta' servizz ser jiġi illimitat għal 18 xar għal rekrut għal eh, persuni li kunu reklutati reċentament. Dan din il-miżura kienet importanti kienet waħda li waslet għal aktar migrazzjoni minn dan il-pajis. Issa bżon li din il-miżura tiġi implementata. Rridu namlu da kollu li nistaw biex innaqsu l-pis li jeżisti fuq il-popolazzjoni tal-Eritrea u ma qed jaffaċċaw problema ta' ikel u anka nuqqas ta' prospettivi ekonomiċi u opportunitajiet ukoll. L-akbar xieda ta' dan huwa il-numru, il-fluss ta' migranti partikolarment ta' zazax li spess jibdew vjaġġ perikolus ħafna u jidħlu fl-Unjoni Ewropea permezz ta' mezzi illegali u għalek ikunu vittma ta' traffikanti tal-bnedmin. Għalhekk il-proġetti tal-Unjoni Ewropea taħt l-axar font ta' għajnuna għall-ammont ta' 53.7 miljon euro li jmur mill-periodu sal-2008 sa' issa huwa relatat l-aktar ma' sigurta tal-ikel l-agrikoltura. It-tieni settur huwa dak tal-governanza, nifokaw fuq il-binja il tal-kapacità u jkun hemm ukoll anke aċċess għall ġustizzja fuq livell tal-grassroots, anke permezz tal- rati tal-komunità. Aħna niprovdu għajnuna permezz ta' proġetti u mhux permezz ta' appoġġ budgetarju. Il-monitoraġġ stret jiżgura illi l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea tasal li ċittadini li toħloq impjeg u tnaqqas il-faqar mem lebda appoġġ, aħna mhux qed nagħtu lebda appoġġ lil gvern ċentrali fl-Eritrea. Rigward bat il-programmi ta' għajnuna taħt il-fondi tal-Unjoni Ewropea, attualment dawn id-diskussjonijiet huma għaddejjin. Barra minn hekk bħala parti mill-għajnuna l-iżvilupp aħna ser nappoġġaw l-iżvilupp soċjali u ekonomiku anka permezz tal-aċċess għall-enerġija rinnovabbli biex niksbu rizultati eh, riżultati tangibbli bħal pereżempju il-ħolqien ta' aktar impjiegi kif ukoll it-titjib tal-ħajjiet tal-ċittadini tal-Eritrea. Barra minn hekk, l-appoġġ lill governanza u attivitajiet relatati ma' dan li promuovu tkabbir ekonomiku sostenibli u kollu man Barra mill-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea, permezz ta' dan il-fond tal-iżvilupp, l-Unjoni Ewropea allokat fondi tematiċi sabiex tappoġġa u tibni kapacità għal organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u inċivili, inkluż fil-oqsma tal-drittijiet ekonomiċi u soċjali. Għalkemm il-kontest attwali jippermetti biss li jkun hemm viżibilità limitata, dan ir-reklutaġġ tal eh, daw il-partijiet interessati li huma elimina li huma separati mill-gvern jippermettu li jkun hemm titjib fuq medda medja u twila ta' żmien permettu li ngħid kelmtejn fuq l-immigrazzjoni. L-Eritrea huwa waħda mill-aktar pajjiżi minn fejn jiġu dawn l-immigranti. Jekk intejbu l-ħajja tal-persuni fl-Eritrea, uh, anka permezz ta' tal-għajnuna l-iżvilupp, inkunu qed nejnu. Barra minn hekk l-Eritrea parti mill il-cartoon process. Fil-fat, lajnuna l-refugġjati ser tiġi indirazzata skont il-ftejim l intlaħa f'Ruma eh, fit-28 ta' novembru tas sena li għaddit. Barra minn hekk lajnuna tal-żvilupp titqis ukoll permess titqis mill-enti reġjonali kol. Aħna qed nippruvaw naqdu l-Eritrea aħjar mal-pajjiżi ġirin tagħha per eżempju l-iżviluppi fil-Jemen ukoll jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-Eritrea li tinsab fil-naħa l-oħra fix-xatt liħor tal bahar l-Aħmar. Barra minn hekk l-appoġġ li l-popolazzjoni jippermetti li din l-istess popolazzjoni tkun inqas vulnerabbli u l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea titqis ukoll bħala raġuni għal aktar paċi u sigurtà f'din iż-żona. Jena nixtieq nisma' aktar eh, l-opinjonijiet tagħkom dwar l-Eritrea. Grazzi. Grazzi ħafna lil kommissarju issa nisimaw mill-kellima għal gruppi politiċi u nibdew mill-Onorevoli Stiern. Grazzi, President, Sur Kommissarju, l-Eritrea hija wieħed mill pajjiżi li huma l-aktar fqar fid-dinja skont l-indiċi tal-iżvilupp umani edha 177 minn 180 pajjiż. Imma ma tantx hemm nies illi jgħixu fiha madwar 6 miljun persuna li jgħixu hemm imma ħafna mill-talbiet għall-azil, kważi 30% jiġi propju mill-Eritrea hemm ħafna abbużi ta' drittijiet tal-bniedem f'dal-pajjiż hemm ukoll dittatura f'dan il-pajjiż li ilha hemmhekk u ħafna qegħdin jajdu illi l-Eritrea hija l-Korea ta' l-Afrika jew l-ikbar ħabs tad-dinja Mela, l-10 font Ewropew għall-iżvilupp il-priorità hija jew kienet marbuta mal-iżvilupp rurali. U l-ikel ħadd m'għandu dubju dwar dan, ħadd m'għandu dubju dwar l-importanza li aħna nibatu għajnuna lil poplu tal-Eritrea imma mhux biex nagħtu li d dittatur jekk il-huma ċittadini jirċivu il-benefiċċju ta' dan kollu tajjeb wes. Imma hemm bżonn illi il-progress fuq id-drittijiet tal-bniedem irid ikun inkluż bħala kondizzjoni fil-11 il-programm Ewropew għall-iżvilupp il-politika esterna u ta' sigurtà komuni aħna għanna wkoll ninkludu dana fil-ħidma tagħna il-politika l iżvilupp ma tistax tkun is-sostitut għal politika Ewropea sigurtà u d-difiża imma l-Eritrea trid issir pajjiż li jirrispetta drittijiet tal-bniedem. Es folgt nun für zwei Minuten Frau Kollegin Valentiano. Grazie, Surster. Issa, Sur Valenziano, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Fil-fat l-Eritrea huwa pajjiż minsi f'kontinent minsi u ma tantx nisimgħu dwarha fil-aħbarijiet jew fid-dibattiti tagħna ma tantx nitkellmu dwar l-Eritrea huwa minna ftit wis għall-Eritrea pajjiż fejn hemm ħafna repressjoni fost l-ola fid-dinja fejn hemm dittatur kattif illi ilu emmek għal-bosta snin jikkonċentra fideħ l-seta kollha tal-istat. Ħabs enormi dikija l-Eritreja, imma aħna qed nitkellmu dwar l-Eritrea mhux għax imħasbin dwar id-drittijiet tal-bniedem imma għaliex wasanna eh, allert li hemm ħafna ċittadini mill-Eritrea illi qed joħorġu mill-pajjiżhom li qegħdin jemigraw u qegħdin ifittxu rifuġu għalhekk qed nitkellmu dwar l-Eritrea llum din hija realtà popolazzjoni pjuttost zaħira 6 miljon persuna u sena li għaddiet ħarġu 300.000 persuna mill-Eritrea. Ħafna minn dawn illi tilqu mill-Eritrea u tfal tfal żar ħafna ta' 15 16 sena il-maġġoranza minnhom jgħixu f'kampijiet ta' rifuġjati u huma vittmi ta' traffikar tal-bnedmin u ta' tortura fil-peniżola tas Sinaj il-Komissjoni għalet li se jkunem forsi pakket ta' jnuna, eh, tlet darbi ikbar minn dak ta' qabel, ideja tajba imma aħna sur komissarju senatu dawn il-flus l poplu tal-Eritrea jew senħallu status quo tad dittatur tal-Eritrea minn flok ma nejnu li ċittadini kif se nkunu nafu li dal-flus mux se jkompli jgħin kif ġara sissa lid dittatur Aħna ma nitkellmux dwar l-azil u riunifikazzjoni tal-familja li xi ħaġa iva li ħafna ċittadini tal-Eritrea għandhom bżonn dawk li kienu vittmi tal-esodu tal-Eritrea. Għaliex ma nitkellmux iktar dwar dawn l-affarijiet u niftħu l-ispazju tagħna wkoll sabiex dawn il-persuni jistgħu jirnexxilhom milli kollom ħajja denja. Dak li jiena ma nixtieqx huwa illi nkunu bħal dawk il-sinjuri illi Għamnek il-mikrofonu tal-kellima jintefa. Frau Kollegin Valenciano, es folgt für eine Minute. Grazzi, onorevoli Valenciano, issa l-onorevoli Henkel. Jena naqbel ma dak li għalet il-kollega Veneziano naqbel bisieħ. Għal darboħra aħna għawnek edin nitkelmu fuq sintomu fl-Eritrea meta għanna x'naqsmu hawnhekk ma' reġim korrott illi qed jakas il-drittijiet umani. U rridu forsi nitkellmu fuq sanzjonijiet eh, illi għanna nal u għal dan il-pajis. Jena konvint illi rridu namlu intervenzjoni fejn dawk li huma responsabbli jiġu involuti personalment hemm grupp ta' persuni illi aħna nistaw nifrizaw il-propieta tagħhom u nistaw niblokaw il-vizas tagħhom. U dawn huma nies illi jirnexxilhom jibgħatu tfal tagħhom fl-aħjar skejjel tal-Istati Uniti. Grazzi ħafna, President, Kummissarju Mimika, l-Eritrea u wieħed mill-pajjiżi li firmaw il-ftejm ta' Kotonu fejn il-partijiet kommettew ruhom li ħarsu libertajiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem. Huwa pajjiż li qatt ma kien hemm elezzjonijiet demokratiċi mitli ta' design Jekk xi ħadd f'dan il-pajjiż jaħseb li jista' jkun hemm demokrazija għandu jmur band oħra biex jaħseb dwar dawn l-affarijiet dan huwa gvern li dejjem juża il-seta tiegħu b'mod ħażin li jarresta b'mod arbitrarju, jittortura u jirrestringi libertà tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni u tal-reliġjon u hemm ukoll assoċjazzjoni ma' gruppi terroristiċi għandna bżonn raġunijiet iktar biex nagħmlu xi ħaġa l-Eritrea il-tabiba illi tmur id-dur ma' Sudan u ila id-dur ma' dan il-pajjiż u 50,000 ċittadin joħorġu ta' kull, ta, ta kull xar mill-Eritrea. Hemm ħafna immigranti li qed jiġu sekwestrati fis-Sinjaj. Ħafna minnhom għandhom inqas minn 15-il sena u hemm ħafna tfal li qegħdin jaslu bistejjer koroħ illi qegħdin fil-Lampedusa illi mbagħad hemmhekk fil-Lampedusa hemm xi sorijiet illi jsajrulhom l-ikel tradizzjonali tagħhom dawn in-nies huma ħafna drabi msawta u anke jien maħruqa. Sissa mijiet minnom inħelsu imma it-tama biex insibu mezz sabiex l eritreja ma ma, ma titħolx Eh, f'dak li talab Ban Ki-moon il-luwar nofsinhar f'governanza inklusiva, imma hemm bżonn li joħorġu wkoll minn din ir-repressjoni minn nuqqas ta' rispett għall drittijiet tal medem dawn l-affarijiet qegħdin fidejna aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwarhom. Grazzi, kollega. Issa nisimaw għal-minuta l-Onorevoli Verġja. Grazzi, Sur President jina l-ewel net irrit nirringrazzja l-gruppi politiċi kollha illi aċċettaw illi npoġġu dan il-punt fuq l-aġenda tagħna għallum il-proċess ta' Kartum li tnieda taħt il-presidenza eh, Taljana irrit jerġa' jniedi dialogu kooperazzjoni mal-Eritrea l-ar dittatura tal-Afrika għal ċifra ta' 72 miljon euro ta' għajnuna. Qabel dan l-ammont tniżel minn 312 miljun għal 52 miljun. Ħafna mill-persuni li jaqsmu l-Mediterranja stu l-Italja jaslu mill-Eritrea. mill eritrea tlet proġetti tal-immigrazzjoni se jkunu finanzjati fl-Eritreja et tisħiħ tal-gvern fl-Eritreja biex iġilet kontra it-traffikar tal-bnedmin. Dan il-gvern sur kummissarju għadu kif għal illi persuni responsabli huma militanti għadritijiet tal-bniedem u ġurnalisti tal-ponent. Ma min se taħdmu intom jekk mhux ma dan il-gvern korrott? de financer une nouvelle vague de répression. Taf se namlu se nifinanzjaw eh, mewġa oħra ta' repressjoni nispiċċaw b'ħafna ġurnalisti eh, nitfawon fil-ħabs fil-fatt it-tieni proġett illi insaħħu l-kapaċità ġudizzjarja ta' dan il-pajjiż il-Kostituzzjoni qatt ma ġiet implementata u laqasem kodiċi penali. Hemmhekk ukoll ma' min se taħdmu fl-aħħar net kampanji għal tqajjim ta' kuxjenza x'se tiffinanzjaw? il-President fil mikrofonu tal-kellima. Kollegin. jes eh, signora Verxa, essa l-onorevoli Sargentini għal minuta un nofs. Dio. Grazzi, President. President, il-numma t-tkellmu fuq l-Eritrea. Mm, Specialment għalix il-komissarju Mimica f'Marzu f'Addis Abeba tkellem fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp u tkellem fuq somma illi uħolqot sorpriża u għamel rabta ma numru kbir ta' rifugġati li qed jħarbu. Komissarju, hemm bżonn titkellem ċar f'dawn il-pjanijiet ta' għajnuna l-iżvilupp. Fil-immoddi kien hemm font tal-iżvilupp dedikata l-Eritrea u ħafna minn dan il-font ma ġiex minn fuq għaliex mhuwiex possibbli illi wieħed joħloq fondi għall infrastrutturi fejn f'pajjiż fejn l-intraprendituri ma jistgħux jaħdmu liberi għax huma skjavi tar-reġim dawn il-flus ma ġewx użati u nista' nimmaġina illi issa weħed se jipprova jerġa' juża dan il-flus, imma jiena nistaqsi kif ġew minn fuq dawn il-flus f'dawn il-ħames snin. Meta din lajnuna għall eh, tiġi jiena nishtiq ukoll nitkellem fuq kwistjoni oħra li l-immigrazzjoni fil-fatt qiegħda tikkontribwixxi għall iżvilupp ekonomiku. Grazie. Sur Signora Sargentini, is-Sur e James issa żewġ minuti. Signora James, grazie. Xiftit ġranet ilu, il-kollega Nathan Gill fi Strasburgu għal li il- il-dinja li qed tiżviluppa għandha bżonn kummerċu mhux għajnuna. U hawnhekk għandna studju dimna li prova propju dan il-punt. L-Eritrea għanda eh, libertà ta' stampa u rekord ta' drittijiet tal-bnidem orribli fl-2011 il-pajis ċaħat tħul prezentant tal ġlus ma'uda u din il-ġimma l ġiet krem appell biex jeħilsu eh, ħafna priġunieri. Hemm ħafna diżappunt fuq dak li nistgħu niksbu b'din lajnuna. Eh, L-Unjoni Ewropea tati tati għajnuna l-pajizi dittatorjali u fl-istess ħin eh, matriċi l-immigrati fl-Unjoni Ewropea. Hemm sanzjonijiet illi edin jamlu ħsara għall-innoċenti u mux edin nisewu xej. Din il-ġima kienem rapport ekonomiku u għalet għal illi il-GDP tal-Eritrea laħa 2.1 fil-mija illi huwa kważi doppju ta' dak li kien hemm fl-2013. Dan huwa pajjiż oni u għandhom ħafna minerali fostom id-deb u u l-ram. Issa l-Eritrea għanda bżon tiddiversifika l-ekonomija tagħha. Il-persuni għandhom bżon ta' impigi, sikurezza tal-impigi tagħhom għandhom bżon ta' opportunitajiet biex jħarbu l-faqar. Imma lajnuna l-iżvilupp dana ma tiksbux. Nistaw inkunu verament kauti x'namlu b'dan lajnuna u x'nitolbu bħala kumpens minn dan il-pajis u maħniex qed nieħdu l passi ġusti lejn il-mira tagħna. Grazzi, Sinjura James, issa għal minuta is-Sur Borgezio. Fl-aħħar qed nitkellmu fuq kriterji eh, biex li għandhom jiġu sodisfatti meta jirċevu l-għajnuna. Però il-politika ta' għajnuna mal-Afrika huwa falliment specialment fl-Eritrea, ma nistawx naċċettaw li nibatu nerġaw 300 miljon lejn l-Eritrea, meta nafu li dawn mumiex se jiservu biex jtejbu l-kondizjoni ta' ħajja tal-poplu u probabilment edin imorru lejn eh, organizzazzjonijiet non governativi eh, illi mumiex trasparenti. Aħna nitolbu illi fuq il-fondi kollha tal-komunità fejn eh, ikunem kontroll u verifika skrupolusa, bżon eh, li jessir l-istess verifika fuq il-pjanijiet ta' għajnuna. Bżon naraw xinu mal-miri u xinija trasparenza. Aħna ridu najdu b'moċċar li għawnek għedin eh, nistograw nħalsu darbtejn bil-migrazzjoni għax nafu li ħafna minn dawn in-nies li qegħdin jitolbu Eh, l-azil huma fil-fatt Eritrej. Il-President jinterrompi il-kellim. Issa jitlob li sur Adak Tussen jitkellem għal żewġ minuti. Fil-Parlament illum qed nitkellmu fuq l-għajnuna għal iżvilupp lejn l-Eritrea u fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem minnaħa ta' reġim. U jena nishti nitkellem fuq ċifra li hija 5000. Nar it-tlieta it-tnejn e, e, e, ta' ġunju ikunu 5000 ġurnata mill-arrest ta' Isaac illi huwa ġurnalista Zvedis li ġie arrestat mingħajr ma kellu proċess u lebda kuntat ma' dinja ta' barra. Għal daqstant, President, din hija waħda mill-ar ksur tal- drittijiet tal-bniedem li għatrajna u hemm bżonn nagħmlu pressjoni fuq dittatorjat fil-Eritrea. Ir-Renju Unit u l-Kanada ħadu miżuri biex iwaqfu l-ambasċati tal-Eritrea fil-punent eh, milli jattakkaw ċittadini li kunu residenti barra u l-Unjoni Ewropea u l-istati membri għandhom jgħatu daqqa tajjita unek għax bekk inkunu nistaw inwaqfu il-flus ta' flus lejn l-Eritrea. Barra minn għanna għandna bżonn ta' appell mill-Kunsil ta' Sikurezza tal-Ġlus Mauda. Jiena nitlob biex inwaqfu dan il-qatt illegali eh, kif qegħdin jobbligaw in-nies iħallsu taxxa b'mod illegali eja nitkellmu fuq sanzjonijiet u mm, meta nitkellmu fuq il- għajnuna l iżvilupp eja norbtu dan din l-għajnuna ma maħtiġiet. 5.000 ġurnata ta' twila mill eh, prigjonerija ta' David Isaac u eh, emmek hemm ħafna priġunieri ta' kuxenza. L-Unjoni Ewropea iridu issa jimponu iktar sanzjonijiet iktar rigorużi kontra dan il-pajis. Grazie. Sura dak nison, issa sinjora Jen Kienge għal żewġ minuti. Grazzi, President. Mill-bidu tal-2015 kien hemm iktar minn 10.000 rifuġati illi waslu l-Italja mill-Eritrea. Eċiren ta' eluf ta' persuni jitilqu mill-Eritrea u jmutu eluf minnom huwa diffiċli nitkellmu fuq dan il-pajjiż u nitkellmu fuq dan il-suġġett mingħajr ma naħsbu fuq il-luċuħ ta' dawn il-persuni li jaslu fl-Italja mingħajr ħajja. Ilu 20 sena il-pajjiż e, taħt l-istess gvern u hemm bżonn li jkun hemm alternanza b'elezzjonijiet demokratiċi. Hemm ħafna nis li mitu propju viċin tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ngħinuhom biex jiżviluppaw għal din ir-raġuni, President, l-għajnuna umanitarja illi ġiet motija lill-Eritrea anki eh, fl-istess eh, illi aħna tkellimna fuqhom hawnhekk hemm bżonn illi nwaqfu dan is-silenzju, hemm bżonn li l-gvern ta' Azmara inġibuh fuq biex jinnegozja maħna minar ma jahbi xej eh, billi nobligaw il-pajis eh, fil-riformi demokratiċi u importanti ħafna u koll li namlu verifika ta' kif jintefqu dawn il-flus li jaslu verament għal poplu u li waslu benefiċi għal dan il-poplu. Irridu nigarantixxu il-prezenza ta' gruppi umanitarji fil-pajis biex itejbu il-kondizjonijiet ta' ħajja tal-poplu. Ma nistawx ninjoraw il-konsekwenzi illi il e, e, tensjoni kbira l-ġlida bejn l-Etjopja u l-Eritrea waslet fi problemi e, sakemm waslet għal għal biex timbotta dawn ir kolla kollha jitilqu minn dawn iż-żewġ pajjiżi. Hemm bżonn niftħu dialogu meta possibbli u rridu nwaqfuh dan is-silenzju. Grazzi. Grazzi, Signora Kienge. Issa il-kollega Vasjowski għal-minuta. Grazzi, President. L-Europa għanda impenji lejn l-Eritrea, pajis illi huwa fir u qed jgħix f'kondizzjonijiet soċjali ħżinna taħt dittatorjat. Għandna dawn il-kondizzjonijiet għaliex dan huwa pajjiż illi bata esperjenza koloniali u għal daqstan taħna għanna obligi lej dan il-pajis. U iktar minn darba id-dinja libera kalla tiġilet kontra ksur tal-drittijiet umani u ta' poċa l-popol, il-popolazzjoni. Dan rridu namlu hemmek, rridu nappoġġaw il-poplu direttament Din lajnuna għanda tkun kontrolata. Jien naqbel ma' Signora Sargentini illi għalet illi hemm bżonn namlu l-evalwazzjoni tal-għajnuna li sa li inatat sissa għax ma rridux naħlu l-flus tagħna irridu inkomplu u, determinati u niksbu l-għaniet tagħna. Grazzi, is-Sur Vjastovski, wissa Signora Spinelli għal-minuta. Grazzi, President. Issa nafu x'inhuma kif e- e- il-mezzi li bihom l-Unjoni Ewropea tixtieq twaqqaf il-briganti. E, dana smajnieh mill-Wikileaks. Fl-istess ħin, edin natu għajnuna li dittaturi biex nipruvaw nwaqfu l-immigrati, specialment mill-Eritrea kien hemm rapporti fuq titjib tal-drittijiet tal-bniedem minn azmara. Kummissarju, nitolbok illi tipprova tifhem il-mentalità tar-rifuġat. Dawn se jgħidu illi l-Ewropa jew ippoġġihom illi r rifuġati fil-kampi jew ink jew nkella jibatu għom lura. Jena ma nafx kif tħossok int imma naf kif jaħsbuha ir-rifuġati illi huma kondannati iħabtu wiċċhom mal eh, mal mal-frontieri illi l-Ewropa poġġiet fil-nofsinar. Mm, Ista nisimaw sur Sebajos. Grazie, President Dan il-ġurnalista Zvediż ilu fil-ħabs mill-2001. 5.000 ġurnata, 14 eh, sena kważi. U skont l-Amnesty International huwa l-uniku ċittadin tal-Unjoni Ewropea li huwa fil-ħabs hemmhekk imħabba l-opinjonijiet tiegħu. Kien hemm pressjoni mill-gvern Zvediż u kien hemm anki diplomazija, però ħadd eh, ma eh, rnexxilna xejn fl-2009 il-president tal-Eritrea għalli li mandu lebda intenzjoni jgħamil proċess. Allora, lajnuna, għaliex għanna natu lajnuna, mem lebda eh, appoċ budgetarju fl-Svezja u mannix jira qed nistaqsi l europa u l-Kummissjoni x'għandha f'moħħa tamel biex tiżgura li qabel ma nagħtu l-għajnuna li dan il-persuna jiġi liberat mill-ħabs. Grazzi signora Sebajos u issa sur Epitideos. Grazzi President. Dan huwa pajjiż tal-Afrika li miegħu l-Unjoni Ewropea edha tipprova torbot rabtiet. Imma l-Eritrea tikser id-drittijiet tal-bniedem. Fil-kasta, il kasta tal-Eritrea huwa ċar e, e, l-ispirtu tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea fl-isem l-interess. E, aħna nishtiqu intejbu relazzjonijiet ma' pajjiżi li huma kontra d-demokrazija u edin jiksru il-prinċipi demokratiċi. U għacċar li dawn huma pajizi ta' importanza strategika l-Unjoni Ewropea, però barra minn hekk aħna eh, għandna pajjiżi bħala eh, Turkija, eh, il-Fajrom u l-Albanija li jixtiequ jidħlu fl-Unjoni Ewropea. U bekk f'din it-tattika nkunu qegħdin nużaw il-prestiġ tal- Unjoni Ewropea. Erk irridu nżidu il-profil tagħna u ntejbu l prestiġ irridu nirrispettaw il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa il-Sur Frunz Luka. Now, yes? yeah, finally. Dank, Herr President. Euro... Grazie, President. Dana għandu lajnuna għandu jkollha lan u l-delegazzjoni Ewropea għandha tagħmel verifika nistgħu nżidu dialogu politiku madal ma dan il-pajis, pero għanna bżon nirrispettaw l-artikolu 8 tal-ftejm ta' Kotonu. Jider illi il-Kommissjoni ta' inkjesta fl-Eritrea ma kella lebda kooperazzjoni mir reġim tal-Eritrea u ma kellix il-possibilità titħol fil-pajis. U dana iħassebna fuq il-deċizjoni li l-Kummissarju se jitripla lajnuna għal-Eritrea. Il-Kummissjoni Ewropea għanda tnaqqas eh, il-għajnuna taħħa. Sakemm il kummissjoni ta' fuq l-Eritrea tati eh, tirbaħ ċess biex tkun tista' Eh, tifhem x'qed jiġri f'dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Grazzi sur Frunzulika, issa għal minuta eh, sur Demes Meker. Dalodu il-sottosegretarju Belġan għall-azil għal illi il-numru ta' talbiet eh, ta' ta' azil irdoppja dan ix-xar. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija terribbli u dinja għaliex din hija raġuni li għaliex qed jitilqu mill-Eritrea. Ħafna minnhom imutu fil-Mediterran. Fil-Belġu hemm eh, rata kbira ta' rikonoxximent ta' rifugjati, però ħafna ftit minnhom jirnexxilhom jaslu hawnhekk. Dan il-pajjiż huwa il-81 post fil-lista tal-iżvilupp. Il-Kummissarju qal illi beda dialogu biex jitajjeb is-sitwazzjoni fil-pajjiż. Però dan huwa reġim negattiv. Il bżonn appellaw biex biex biex ma naqsux il-ħtiġijiet tagħna u lajnuna l-iżvilupp għandha timxi fl-istess eh, għandha timxi 8 feet. Grazzi. E se ħawtala. Grazzi, President. Aħna għedin hawnhekk namlu rapporti ma' reġim illi huwa wieħed mill-iktar repressiv fid-dinja. U hawnhekk għandna ukoll qed nittrattaw ma' pajjiż illi huwa wieħed mill-iktar iżolat wara il-Korea Però forsi nistaw nfittxu xi mezzi innovativi ta' għajnuna l-iżvilupp. Per eżempju, federazzjoni internazzjonali ta' persuni diżabbli li ma jismawx torox, jista' jkun hemm modi biex aħna nistgħu nidħlu fil-pajjiż u nejnu l-gvern. U din hija mistoqsija li komissarju, il-kooperazzjoni reġjonali għandha xi possibilità biex timxi l-qudiem? Grazzi ħafna, Sur President. Il-poplu Olandiż qed isofri mill-sidiet fit-taxxi. Walek, tistaw timmaġinaw kif iħossuhom dawn il-persuni meta jisimgħu illi l-Kummissjoni Ewropea tagħti 312 miljun euro lill-Eritrea. L-Eritrea illi tinsab fil-net eh, għal libertà tal-istampa għar mill-Korea tal-Tramuntana. Għalek, Sur President, dan kif nista' nispjega jiena lill-ċittadini Olandiżi? Grazzi. Grazzi ħafna l-Sur Stuger u issa għal minuta l-Honorable Gomes. Il-detenzjoni arbitrarja inkluż il-żamma fil-ħabs ta' David Isaac u anka restrizzjonijiet tal libertà tal-kelma u libertà tal-espressjoni ta reliġjuża huma fost il um, problemi ta' ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Eluf ta' Eritrej kellhom jiġu eh, kellom jaharbu jaħarbu minn pajjiżhom u jfittxu rifuġ fl-Ewropa. Spiss isibu ruhom f'sitwazzjonijiet ħżiena ħafna biex en nejnu lil dan il-pajjiż il-Kummissjoni Ewropea trid kabbar il-fondi bitlet darbit, pero din hija politika illi ser tfalli għaliex mhux qed nagħtu każ biżejjed tal-oppressjoni li għalija li fiha jinsabu ċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż. Eh, għanna f'dan il-pajis dittatura li ma tħarisx il-prinċipji demokratiċi illi aħna bħala Unjoni Ewropea niddifenduhom. Dan ifisser li ħajkomplu ikom imutu il-ċittadini mill-Eritrea fil-Mediterran. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Panzeri, grazzi ħafna Sur President. Naħseb illi ma nixal xiex uh, eh, nkunu sorprizi għaliex l-Eritrea għal pajjiż ta' fejn hemm l-aktar kontradizzjoni għaliex kon dawn il-kontradizzjonijiet. Minnaħa aħna natu ħafna għajnuna sabiex ikun hemm żvilupp f'dan il-pajjiż ħalli nippruvaw innaqsu milli ċ-ċittadini tiegħu jemigraw. Iżda fl-istess waqt dan nagħmluh f'post fejn hemm ksur sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem. U diffiċli ħafna li neliminaw din il-problema li teżisti. U importanti u koll li nifmu illi memx garanzija illi l-fondi tana jaslu, għant minn għandhom jaslu, xanna namlu għallura. Il-ċu ċerta aspetti fil-proposta tal-Kommissjoni, per eżempju lajnuna l-izvilup trid sir fl-imkien ma azzjoni ta' monitoraċ ġewwa l-Eritrea minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt rridu niftħu l-kapitlu tal-drittijiet, tal-ħarsin tal drittijiet tal-bnidem fl-Eritrea. Ek biss nistgħu nisguraw li l-fondi tana jaslu fejn għandhom jaslu. Grazzi ħafna l onorevoli Panzeri. Emmek temmejna il-lista ta' kellima tagħna u issa ngħaddu għal proċedura catch DI u hemm biss um, żewġ kellima biss. Ser nagħtihom il-possibilità li tkellmu mbagħad ħadd iktar. L-ewwel l-Onorevoli McGuinness. Grazzi ħafna, Sur President. Hemm bżonn nitkellmu dwar l-Eritrea u anka dwar dawk il-pajjiżi kollha illi huma korrotti eh, irridu ngħinuhom u ma nistgħux nħalluhom waħedhom. Ninsabu eh, ħaltejn. Fil-fatt l-Onorevoli ħatala eh, semmiet dwar kif ninsabu bejn dwar din is-sitwazzjoni l aktar kmini dalodu smajna fuq l-Etjopja u l-problema tal-Boko Haram. U ma irridu jgħinu l-persuni illi mandomx la fejn jgħodu, lanqas xiklu, lanqas asċiċorbu. Għandek raġun kummissjoni tgħid li rridu ngħinu lil dawn il-persuni għaliex xekle il-flussi migratorji ser ikunu ikbar milli nistgħu eh, nagħmlu tajjeb għalihom aħna. Għalhekk huwa importanti li li jinsolvu l-problemi f'pajjiżhom stess, f'pajjiż dawn il-persuni stess u rridu intejbu il-ħajja ta' dawn il-persuni. Għalhekk uh, l-aqwa awgurju tiegħi għal dan kollu. Grazzi ħafna l-Sinjura l-Onorevoli McInnes u issa l-Onorevoli Caputo. it-tensjonijiet li jeżistu fl-Eritrea jinvolvu ħafna anka l-Unjoni Ewropea li trid taffaċċa l-problema tal-immigrazzjoni. Wara s-Sirja dan huwa t-tieni l-iktar pajjiż li jiġu minnu l-immigranti fil-Mediterran. Ħafna miċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż m'għandhomx futur. Din hija esperjenza li jaffaċċaw il-nisa, irġiel u tfal. Din hija wkoll din is-sitwazzjoni ġiet rapportat anka mill-ġnus maquda. Skont il-rapport ġnus maquda l-gvern uża eh, l-ħabs anka fil-kas ta' persuni minn pajjiżi ġerin biex żgur eh, ixxeklu u jalqu ħal dawn il-persuni li xtuq jesprimu ruħom. Biex insolvu l-problema tal-migrazzjoni rridu nejnu lil dan il-pajjiż. Iżda anka wkoll biex nejnu l-aspett tal-libertà tal-kelma f'dan il-pajjiż. <clears throat> Grazzi ħafna l-onorevoli Caputo u s-sal-onorevoli Ajax. Grazzi, Sur eh, President. Ħafna mill-persuni li jinsabu fil-ħabs fil-Eritrea huwa minħabba il fat li ma jeżistix id-dritt tal-espressjoni tal-kelma ġewwa l-Eritrea. Il-gvern eh, firma il-ftejim ta' Kotonu iżda xorta qed jiksru diversi persuni li qed jitilqu minn dan il-pajjiż u qed jemigraw fosthom anka fil-Greċja. Għalhekk hemm bżonn li aħna nappoġġaw ir-riformi u nippromovu l-istat ta' dritt li lajnuna l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea trid tejn lill-povri ċittadini tal-Eritrea mhux lill-oligarki. Trid tibqa' tiqaf tati lajnuna l-Eritrea l-Unjoni Ewropea jekk dawn ma iwaqfux il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem. Grazzi ħafna, Onorevoli Marjas. Mġdijt, anzi, eh, Onorevoli Marias, kellek zewċ sekondi oħra eh, biex titkellem, ta' tanta ġilt intu l-interpreti lanqas biss setaw laħqu miegħek, madana kollu, kellim li jmiss. L-Eritrea u l hija l-Korea tal-Tramuntana tal-Afrika pajjiż dittatura fejn m'hemmx rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Iva, aħna nafu x'inhu għaddej f'dan il-pajjiż Afrikan u dan kollu jitlob illi aħna ikonna politika bilanċjata. Jiena naħseb illi il-Kummissarju Mimizza kif qal fid-diskors tiegħu tal-ftuħ Il-Kummissarju qal illi dan il-bilanċ mandux il-għan illi jati għajnuna l reġim li jen fis-seta imma li finanzja proġetti li bximot jewiħor se jgħinu l-popolazzjoni biex intejbu il-kwalità tal-ħajja tagħhom u biex nżommuhom f'pajjiżhom biex nevitaw li dawn joħorġu u jaqsmu il-Mediterran. Ġifirina nappoġġa dan din il-proposta tal-Komissjoni. Kollegin Grazzi ħafna l-Onorevoli Jakovčić, issa l-Onorevoli Petija. Grazzi, President. Il-situazzjoni tal-Eritrea tiġbdilna l-attenzjoni hija il-Korea il tal-Tramuntana tal, no, fejn memx libertà tal-medja u lanqasem libertà għal ġurnalisti anki dawk illi jemnu illi huma maqsumin fl-erba gruppi reliġjużi illi huma magħrufa f'dan il-pajjiż. u ukoll is-servizz militari ta' tul mhux prestabilit e, għalek 4.000 persuna mill-Eritrea ta' kull xar jitilqu minn pajjiżhom. Aħna ma nistawx nitkellmu dwar svilupp meta sakemm sa id-drittijiet tal-bniedem ikunu imkasbra. Il-persuni tal-Eritrea preferu jaħarbu fuq ta' fuqhom senduqom minn pajjiżhom milli jibqgħu hemmhekk ibatu f'pajjiżhom. Mill waslu 14,000 persuna mill-Eritrea fl-Italja u l-Unjoni Ewropea tittara se tagħmel biex issib soluzzjoni L-Onorevoli Kelly. Grazzi, Sur President. Jena kelli l-possibilità li nistudja din lajnuna l-izvilup li aħna natu l-ċerta uh, eh, pajizi sfortunatament korrotti u naħseb li l-Eritrea huwa kas bħal dan. Sa mill-1991 m'għandix elezzjonijiet, m'għandix sistema ġudizzjarja li taħdem kif suppost u fil-fatt tinsab fil-iħ net l-indiċi għal eh, drittijiet tal-bnedmin. Fil-fatt, aħna provajna nejnu l refugġati fuq medda qasira ta' żmien biex almen nkunu nistgħu niggarantixxulhom niggarantulhom ċerta livell ta' ixin deċenti u importanti illi din lajnuna għall-izvilup tiżgura illi e, ikunem il-rispett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, għalmenu dawk l-aktar bażiċi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kelly, l-aħħar kellim l-Onorevoli Schwab, pal-aħħar kellim taħt il-proċedura KHDI. Sur President, l-Eritrea lina bħala Ewropej hija dilemma. Minn banda u joħroġ biċċar li hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem u hemm ċerta ksur illi però iġeluna naħsbu jekk għanniex natu lajnuna. Iżda mill-banda l-oħra hemm ċerta unità għaliex il-kol maħna aħna għanna l-interess illi nejnu il-persuni f'dan il-pajis għal xeħxu f'diffikultajiet f'situazzjoniet ta' diffikultà kbira. Jiġifieri rridu niżguraw li huma jkollhom il-possibilità li jibqgħu jgħixu f'pajjiżhom flok ma jkollhom għalfejn jaħarbu jispiċċaw fidejn it-traffikanti tal-bnedmin f'nofs il-Mediterran. Għalhekk hemm bżonn ta' bilanċ, irridu Iva natu spinta l-lajnuna eh, għall-izvilup, pero fl-istess waqt rritnejt illi dan il-reġim li qed jopprimi tant persuni fl-Eritrea irrid jimbidel, irrid jiġi eliminat. Grazzi ħafna l-Honorable Schwab. Mela, ek temmejna il-proċedura catch DI u biex jikonkludi dan id-dibattitu nad il-kelma lill komissarju Mr. Mimicha. Mikrofonu għal-kellim. I agree with the Eżis membri naqbel ma tħassib illi esprimejtu fuq id-dittatorjat u l-abbuż drittijiet tal-bniedem uh, fil-kas ta' l-Eritrea. Rridu nżommu f'moħna il-kuntest diffiċli li qed naħdmu fih fejn għanna żewġ għażliet jew nifqu il-programmi Kolla għal-għajnuna jew inkella niffukaw aħjar l-għajnuna tagħna biex jilħqu biex din lajnuna għajnuna tilħaq lil min l-aktar għandu bżonna. Aħna nħossu illi aħjar jekk inkomplu naħdmu mal-Eritrea permezz ta' għodod differenti. Ovvjament ser inkomplu inħarsu mill-viċin is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Eritrea. Ħadd nota tal-proposti u l-kommenti tagħkom li għanna nqissuhom meta nħejju ċerta programmi indikattivi taħt il-11 program għal fondi għall iżvilupp tal-Unjoni Ewropea sabiex nejnu li ċittadini u mux l gvern u biex nindirizzaw aħjar ir-rotot prinċipali tal-immigrazzjoni. Ħadna nota u koll tal-proposti għal kooperazzjoni reġjonali aħjar għall eritrea u anka sabiex l-Eritrea tkun tista' tissieħeb u anka sabiex nkunu nistaw nipoġġu ċerta sanzjonijiet fuq ir-reġim tal-Eritrea. Qatt ma rridu ninsew illi l-mira tagħna hija l-intejbu livell ta' ixxin ta' dawn il-persuni u ta' ċittadini tal-Eritrea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill kummissarju Mimizza. Mela, temmejna hemmhekk id-dibattitu fuq dak il-punt u issa ngħaddu għal dikjarazzjoni tal-Konsilu tal-Kummissjoni għal ċiber attakki kontra il-medja, livell ġdid ta' teddit għal ċiber sigurtà. Eh,